ħadmu eh, eh, hawnhekk miej sol komplikat imma fl-aħħar kien sol illi ħalla l-frott tiegħu. Nixtieq nirringrazzjakom. Nirringrazzjaw lilek, Onorevoli Debrun u l-kollegi kollha li kelmu dibattitu u għassamallu se nifutaw għadha f'nofsinhar. Punt li jmiss fuq l-aġenda u l-istqarrija tal-Kummissjoni dwar revizjoni tad-direttiva dwar il-vjaġġi kollox kompris. Sur dalli jek jazbok. Sur President, membri onorevoli, jina sodisfat li għawnek nista naġġornakom dwar il-ħidma tal-Komissjoni dwar revizjoni tal-Package Travel Directive. Meta din fi design, fl-1990, il-vjaġġar kollox komplet kien l-iktar tip ta' vjaġġar komuni fis-suq. Issa imbidel ma dan ukollu. Issa dan huma jistgħu jirriservaw mal-tour operators tagħhom u l-lokandi. Parti minn hekk kien hemm rivoluzzjoni fit-trasport blajru dan tajjeb ukoll kompetizzjoni u l-għażla tal-konsumatur. Illum il-maġġoranza taċ ċittadini organizzaw il-btajjel tagħhom u manfushom. U ma jistrux pakketti li jkunu lesti minn qabel. Dawn il bidlit waslu biex dejjem inqas konsumaturi ġew mħar jiġu mħar semetu ma jmorru fuq il-btala tagħhom. Aħna wkoll nafu li dan wassal għal żbilanċ fl-industrija tal-lokandi. Apparti minn hekk l-armonizzazzjoni minima ta' direttiva waslet għal frammentazzjoni legali fl-Stati membri. Dan ifisser il-leġiżlazzjoni attwali tista' ma tkunx aġġornata. U għal din raġuni il-Kummissjoni nedit il-proċess ta' evoluzzjoni ta' impatt biex tħejji għal reviżjoni possibbli ta' direttiva dwar il-vjaġġi kollox kompris is-sena l-oħra. Fil-kuntest tal-ħidma tal evoluzzjoni tal-impatt il-Kummissjoni pubblikat studju dwar detriment tal-konsumatur fil-qasam kim sejjaħ ta' pakketti dinamiċi f'Novembru 2009. Fl-istess waqt, il-Kummissjoni nadiet konsulta pubblika dwar ir-reviżjoni tad direttiva. Din il-konsulta nalqet fis-7 ta' frar 2010. Il-Kummissjoni issa qed teżamina aktar minn 170 kontribuzzjoni illi ser jiġu meħudan konsiderazzjoni fl-evaluazzjoni tal-impatt lan ta' din ir-reviżjoni ser jiddependi fuq ir-riżultat tal-evaluazzjoni tal-impatt. Madonna kollu nixtieq nispjega fil-qosor il-prinċipji gwida għal din il-ħidma l-ewwel ħaġa livell oli ta' ħarsien ta' protezzjoni hija meħtieġa kirdu niżguraw il-konsumaturi jkollhom fiduċja meta huma jistru l-vaganza tagħhom. Irridu wkoll intejbu s-suq intern għal vjaġġar l-aktar minħabba li l-xiri transkonfinali huwa frekwenti ħafna f'dan il-qasam. U għalhekk dan huwa każ tajjeb biex kun hemm aktar ammonizzazzjoni fl-istati membri relevanti. Fl-aħħar jiena naħseb li huwa meħtieġ illi noħolqu aktar bilanċ bejn in-negozju li qegħdin bieħu pakketti tal-ivvjaġġar. Il-Kummissjoni ser tħejjel proposta tagħha fil-bidu tal-2011 hija ser tiddefinixxi l-ambitu tad-direttiva. Il-Kommissjoni ser tara wkoll possibiltajiet biex testendi l-ambitu ta' direttiva biex din tkopri arranġamenti tal-ivvjaġġar aktar firxa. U dan jinkludi wkoll il-paketti dinamiċi. Dan jista' jwassal biex jibdel xejra ta' bosta konsumaturi e, biex iktar ikunu aktar imħarsa meta huma jmorru fuq il-btala tagħhom. Irridu naġġornaw l-ħtiġijiet ta' informazzjoni u naraw ukoll minnu responsabbli fil-kontratti biex intejbu l-kuxjenza fost il-konsumaturi, il-Komissjoni ser iddaħħal livell standardizzat li jrid jiġi muri meta wieħed ibih il-vaganzi forma ta' pakket. U għalhekk il-Kummissjoni ser tejjeb ukoll il-kondizzjonijiet fejn ikun hemm falliment ta' kumpaniji tal-ajru. Fil-bidu tal-2009 l-Kummissjoni publikat rapport indipendenti li jara x'inhuma l-possibiltajiet li jista' jkun hemm biex tindirizza l-falliment. Aħna wkoll nedejna konsulta pubblika dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fil-15 ta' Diċembru 2009 dawn l-elementi ser ikunu bażi għal evalwazzjoni ta' impatt. Aħna għandna l li nippreżentaw il-miżuri bankarji l-aktar xirqa li l parlament sa' qabel l-aħħar tas-sena 2010. L-ewwel kellim fid-diskussjoni s-Sur Ġvab. Grazzi, Sur President, fissem il-grupp tiegħi, grazzi lill-Kummissarju Dalli għall-ispjega li tagħna u għall-impenn li wara biex ikun hemm ir-reviżjoni tad-direttiva dwar il-vjaġġi kollox kompris li tmur lura l-1990. Jiena naħseb id-data mażula l-2011 hija adattata x'kif fatt hemm firxa sieħa ta' kwistjonijiet marbuta mal- dawn il-vjaġġi fejn kollox ikun inkluż. U passiġġieri ma jkunux marfa eżattament fuq x'inhu drittijiet tagħhom, bħal pereżempju fuq ħafna siti elettroniċi. Jiġu mħeġġa biex jibbukjaw fuq għal affarijiet oħra, fuq offerti oħrajn permezz ta' links li ma jkunux koperti mit-termini tal-offert oriġinali anke bil titjiriet li ma jiswewx ħafna. dal linjiet tal-ajru li jopra bi prezzijiet baxxi jadottaw ċertu proċeduri legali illi jagħmlu l-ħarsin tal-konsumaturi ibes, mod partikolari meta jkunu jridu jeżerċitaw drittijiet tagħhom. Tieni qed irridu naraw jekk id-drittijiet tal-passiġġieri li jisifru bl-ajru hemmx bżonn ikunu koperti minn dokument wieħed ħalli ma jkunx hemm kontradizzjoni bejn id-direttiva dwar il-vjaġġi kollox inkluż u drittijiet tal-passiġġieri li jsifru bl-ajru. It-tielet net, Kummissarju, il-mod ta' kif aġenziji tal-avjeġġar jaġixxu f'pajjiżi differenti huwa relevanti hawnhekk ukoll. F'xi pajjiżi pereżempju l-aġenti tal-ivvjaġġar għandhom l-istess responsabilità bħal operaturi tal-vjaġġi kollox inkluż. U f'xi pajjiżi bħal pajjiż tiegħi huma biss aġenti dawn u għandhom responsabilità differenti. Allura hemm bżonn illi ix-xogħol finali ta' dawn eh, l-aġenti nagħmluha aktar faċli fidan tal-fat ta' użu dem jizdiet tal-internet, dawn il-vjaġġi kollox inkluż, dejjem ħajqgħu jiġu offruti lill-konsumaturi u l-użu tagħhom qed jiżdied. Imidu naraw li ma jkunx hemm lokal abbuż fihom. Is-Sur Kelly. Grazzi ħafna Sur President. Kummissarju, kollegi, din id-diskussjoni waslet fuqat importanti għall-industrija tat turiżmu u l-vjaġġar bl-ajru. rajna kumpaniji tal-ajru li kienu għadin ifallu bla doċ u il-passiġiri pawu maħla fl-ajruporti. Il-regoli maħarsux il-konsumaturi kienem għatta rapporti fuq passiġiri li tħallew għamek bla informazzjoni fuq kif għandhom imorru l-ura jew minnu responsabli għas situazzjoni ma kellhom ebda numru tal-telefon li jistgħu iċemplu biex jiksbu l-informazzjoni u laqas kif jistgħu jiksbu rimedju. U allura kontem din id-diskussjoni f'wata u l-inizjattivi tal-Kummissjoni biex nindirizzaw din il-kwistjoni għax il-kol ħallin din il-kwistjoni għaddejja għal ħafna żmien. Kien hemm rapport parlamentari għaxar snin ilu li identifika l-problemi mela affarijiet iċċaqlu minn dak iż-żmien lawn hemm id-direttiva fuq drittijiet tal-konsumaturi li titratta xi kwistjonijiet imma bżonn aktar regoli. Il-partikula parti tal-konsumaturi madomx jużaw vjaġġi kollox inkluż għax eh, sabu modi oħrajn ta' kif iduru d-dinja. 40% tal-vjaġġaturi f'pajjiżi fl-Irlanda għazbis importu minn dawn il-vjaġġi kollox kompris. Dawn jużaw per eżempju siti elettroniċi bħal TripAdvisor u huma l-aġenti tal-ivvjaġġar tagħhom stess. Waħda mill-kwistjoni tewlenin li rajna mill-kommenti i li naraw Minu responsabli f'kas li jkun hemm min jew titħassar titir għal kumpaniji tal ivjaġġar għandhom jingħataw għandhom jagħtu informazzjoni ċara l-konsumaturi l jgħidulhom nejn jistgħu jiksbu l-informazzjoni u kif jistgħu jiksbu l-informazzjoni. Sur kelli jogħġbok għallu l-President taġġilx ħafna għax qed titkellem pass maġġel ħafna u spiċċa malajru kon taħdin din il-leġizlazzjoni mhux ċar minn għandu r F'kas F'każ l-affarijiet ma jimxux sew, il-linja tal-ajru, l-aġent huwa responsabbli. Il-konsumaturi rridu jizbu l-informazzjoni minn u minnin u ħadd ma jaf eżattament minn fejn. Jekk rridu nibnu ekonomija Ewropea bazata fuq commercials konfinali l-konsumaturi rridu jkunu konxi mid-drittijiet taħu kif jistgħu jinfurzawhom. Naf li huwa diffiċli wieħed isib departimentalmenti fil-linji tal-ajru. Kif tista' titlo primedju jekk ma tafx eh, fejn għandek titolbu? Nittama l-Kommissjoni tindirizza dal-kwistjonijiet sabiex l-kwistjonijiet bażiċi fuq il-ħarsin tal-konsumaturi jiddaħlu fl L-aġġornament ta' din il-liġi mhux biżejjed, l-istati membri rridu jikkomunikaw din il-liġi li ċittadini ġela darba jkun bil. Fl-aħħar ngħid idea oħra li l-Kummissjoni tista' tikkonsidra Kem tiswa titira? Nafu li l-prezzijiet li ikuna fil-reklami ma jinkludux il-taxxi, il-prezzijiet li titħallas biex tagħmel il ċekin jew jekk ikollok bagalja, allura hemm bżonn aktar trasparenza fil-prezzijiet u għanna nieħdu din l-opportunità biex ninfurzaw din fuq il-linji tal-ajru. Grazzi. Signora Meisner, issa għal minuti. President, signori, Kommissarju Dalli. Fisem l-għalde, nishtiq eh, nil-għak fostna unek, dijat li eh, eh, ħat ir-revedi direttivi, hija ħaġa tajba, hija ħabar tajba, aħna kuntenti li ngħixu fl europa għax evidentiment nistgħu nitħattu fil-dan il-Parlament Ewropew kif tiżed jitkellem bil-annimali ta' kumpanija u pets Aħna nistgħu nħarsu li dak kollu b'dak mill-lat ta' ħarsin tal-konsumatur. Aħna nitkellmu issa dwar nies li qegħdin isifru rridu libertà ta' moviment, mobilità. Allura aħna nippruvaw nagħmlu niżguraw nagħmlu kollox li nistgħu biex nirranġaw da kollu. Aħna kena direttiva fuq il-package tours, aħna ħagġa li konna nid-dependu fuq, ifisser li u jħed seta' jisifer eh, f'pajjiżi oħra l u jara kem huma u drittijiet kienu koperti. Eh, konna informati dwar dwar, eh, wieħed kien ikun informat dwar u jħed jista' jistenna u ma kienemx Eh, jekk ikun hemm problemi jiena jikkompensaw. Ma din kienet is-sitwazzjoni xi 20 sen ilu, missa nafu li minn dakinhar bidlet ħafna affarijiet u ħafna drabi eh, n-nies eh, jagħmlu l-booking fuq l-internet. Jibbuka fuq l-internet u jgħisa jwassal għal ċerta nuqqasijiet. Aħna kena l-kazijiet ta' Skajru fil-Slovakkja u kena situazzjoni fej kienem titjiriet li ħallu l-nies eh, ma jġorruhomx. U kien hemm eh, dan il-loopholes. Għanna għanna bżon li nkunu nistaw nispostaw minna ħal-oħra fl-Ewropa biex nkunu nistaw ikonna l-vakanzi tagħna nkunu kuperti, jiġifieri jekk hemm xi vojt fis-sistema fil-ħarsin tal-konsumaturi aħna rridu eh, ħarsin u protezzjoni tal-konsumatur tal-livell li għandna bżonn nagħmlu reviżjoni tal-direttiva tal-package travel u kif għal kollega tiegħi aħna rridu nitkellmu wkoll dwar eh, il-passiġġieri għal-linji tal-ajru għandna bżonn forsi xi regoli speċjali ħaġa rridu nitħattu fuqha jiena qed nistenna da fl axar għax aħna mhux biss li rridux biss li l-annimali jitkellmu jistgħu jispostaw il-libertà, ma rridu li familji jkunu jistgħu jsifru bil-libertà u bis-sigurezza. Sa sinjura li pensa l-erba' minuta. Grazzi ħafna. Komissarju, kollegi, il-Komissarju l-ġdid ġa semma l-punt li l qafas legali ma biex ma' realtajiet li għanna bil-prezenz Eh, din ħaġa li tara meta wieħed isifer u dan jitwassal għal ħafna frustrazzjonijiet mhux biss fost il-min isifer imma wkoll fost l aġenzija ta' vjaġġar u l-operaturi tal-turs ukoll. Il-numru ta' nies li qed jiġu mħarsa minn direttiva li għandna fil-preżent eh, naqas ħafna Nħabba l-fat li ħafna eh, ħafna nies iżjed ħafna iżjed nies qed isifru. Allora ilu żmien li kellna qed nitolbu reviżjoni ta' din id-direttiva. Is-soluzzjonijiet eh, nafuhom il-proċess ta' konsultazzjoni ġa sar u naħseb li issa wasal iż-żmien biex insibu s-soluzzjoni. Naħad gost bil-dikjarazzjoni tal kummissarju imma madana kollu nixtieq kieku forsi itina risposti ċari għal punti konkreti li aħna qed nqajmu. Lew ħaġa il-kamp applikazzjoni ta' direttiva din ħaġa ħaġa nirċaraw u nirridu nistenduha. Iżjed u iżjed il-konsumaturi kif smajna Eh, jorganizzaw il-safar tagħhom u man nifisom. Recentement rajna il-problemi li kien hemm bl-Eurostar pereżempju, eluf ta' turisti sabu ilu minfużhom problemi għax ma kellhom nebda kompens għall-hotels li kienu bokjaw u l-biljetti li kienu parti mill-vjaġġ tagħhom. Din hemm mhux ħaġa, mhux ħaġa aċċettabbli jien naħseb li dawn is-sitwazzjoni għandhom ikunu koperti sew fid-direttiva ġdida. Aħna rridu nieħdu nota tal-fatt li hemm li hemm suq ta' safar eh, varjat ħafna u allura il-konsumatur fl-istati membri eh, hemm ħafna varjetà. Nina ħaġa li tapplika pempju tapplika wkoll fil-liġi nazzjonali. Hemm differenzi f'ċerta kunċetti nazzjonali, pereżempju, operatur tal tat-turs jew aġent xifissel li wieħed jagħtihom il-poter. Fil-2007 l-Kummissjoni Kien qed titkellem dwar eh, reazzjoni dettaljata mill-industrija u dawk partijiet interessati. Jekk intom għandkom dan fidejkom ġar għaliex ma eh, tieħdex id-deċiżjoni ġiġa. Kien hemm ukoll xi kliem dwar dwar ħarsi dwar etiketti ta' ħarsin tas-safax, kiex opinjoni għandu komissarju fuq dan. Punt ieħor huwa r wol u responsabiltajiet tal-aġenti tal-vjaġġar. Jiena naħseb li din hija ħaġa li wieħed irid jgħidha forma iżjed ċara għax il-konsumaturi għandhom ħafna informazzjoni fuq l-internet iżda ħafna minn din l-informazzjoni mhux neċessarjament hija korretta u ħafna drabi tkun ta' dannu għalihom min kera eh, akkomodazzjoni li ma teżistix. Eh, allora d direttiva għanda tati dettalji ċari u tagħmel reviżjoni ċara recentement eh, fallimenti il-Parlament għamnet rezoluzzjoni biex ikun hemm ħarsin aħjar ta' dawk il-klijenti affettwati mill-fallimenti bħala wieħed li joqgħod bej eh, fil-frontiera bej il-Belġu u l-Olanda nixtieq nitlob eh, li noqdu attenti ħafna dwar xiri li transkonfinali il-ħarsin ħafna drabi huwa limitat għal dawk qegħdin fil-frontiera ta' ċerta stat membru u l-informazzjoni kwestjoni tal-informazzjoni tal-konsumaturi, kummissarju, dwar il-prezzijiet. Eh, ħafna drabi il-prezzijiet eh, eh, huma jinkludu kollox, inti taqbel ma' dak il-pożizzjoni. Issa dwar il-servizzi ta' safar, dritti ta' konsumatur għandhom jiġi ċarati u għandu jkunu informazzjoni iżjed soda dwar id-drittijiet tagħhom u id-dmirijiet tal-operaturi. Nispera l-Komissarju eh, eh, sib soluzjonali da kollu minn eh, malajr biex ikonna dibat fil-Parlament. Grazzi. Is-surbile għad zoċ minuti. Grazzi ħafna President. Direttivi tal-Unjoni Ewropea dwar il saffar bil-pakket li aħna qed nitkellmu fuq għallum ila teżisti mill-1990 għandha 20 sena kien eh, dak iż-żmien li tip ta' safar li popolari kienet xi 15 eh, eh, ta' f'aġenzija u mażula minn katalgu. Issa din id-direttiva tantiċipa li jkun li jsiru miżuri ta' ħarsien għall konsumatur. Ġifieri titlob li jkun hemm trasparenza tippermetti li jkun hemm Eh, tuħ fil federazzjoni mal l-Aġenzija u li jkun hemm ukoll ħarsin tas-safar. Imma b'daw l-aħħar sena, daw l-aħħar 20 sena kien hemm tibdil komplet tal-mudell tal-negozju kif ukoll eh, movimenti fil-konsum min per eżempju nibbukja bl-internet u l-maġġoranza tal eh, ċittadini bħal pajjiżi jagħmlu hekk u xi hemm 23% fil-Unjoni Ewropea li jagħmlu hekk eh, f'ċerta pajjiżi bħal iżvezja u l-Irlanda il-persentaġġ jitla l-40% għal dawk li jixtu il-safra tagħhom fuq l-internet ħafna drabi ma jkunux jafu li l-ħarsin tal-interessi tagħhom huwa inqas minn dak li eh, jibbukjaw eh, f'aġenziji tradizzjonali. Allura aħna nkunu kontenti li l-Kommissjoni Ewropea għajmed din il-kwistjoni naħseb li 20 sena huwa twil wisq. Nispera li nkun nistgħu nisimgħu minn il-Kummissjoni llum dwar eżattament fejn sejra din id-direttiva u meta ħadd tiġi riveduta u x'ibdilit ħajkun hemm fiha. Ma għandux ikun il-każ li fil-Parlament Ewropew aħna nitkellmu favur l-kummerċ bl-internet ninkoraġixxu l-ċittadini biex jużaw l-e-commerce eh, anki finalment u mbagħad ma nagħtux l-istess ħarsin għal dawk li għamlu hekk. Grazzi. Sul sar, għal minuta u nofs. Grazie ħafna President, mhux biss differenzi dak l-għandu xaqsam ħarsin tal-konsumaturi ma kif ukoll il-lingwi li differenti li eh, fisser li da, da tip ta' safar huwa diffiċli Eh, l-regoli li kena saru fuq 15 ilu, naħseb il revizjoni ta' dawn il-regoli ma mandux jifisser li fisem l-offerta ta' servizzi hilsa eh, jkun hemm eh, soluzzjoni komune kulħadd, hemm jista' jkun hemm differenzi naħseb li ġenerali hija ħaġa ta' riskju li naqdu kulħadd flimkien u nikkonsidraw ishom l-istess jekk inti trid li jkun hemm jeżess responsabilità eh, min-naħa tal-Aġenzija tas-Safar, eh, għandek tkun taf li hemm konsekwenzi ekonomiċi serji jekk ma tridx li l-Aġenzija ta' Vjanġa ta' Safar mutu u u eh, neħwom minn nofs dak li jsir fuq l-internet hemm kwistjoni ta' responsabilità. Ħarsin tajjeb għal safar bil-package holiday ħassu eh, l dawk li eh, ħassuhom nuqqas ta' sigurtà dak li nixaqsam mal Greċja pereżempju, mġed tendenza li wieħed jestendi l analizi għal pajjiżi oħra u wieħed eh, jessagġera il-tnaqqis fil-prezzijiet fil greċa Ħajkun hemm iżjed strikes u protesti fil-Greċja u nisperaw ma narawx mbabbat nkun qed naraw x'jiġri mekk ikun hemm falliment tal-istat. Issa ngħaddu għassur koza għal minuti. Grazzi ħafna President. Minna ħati għaj, jina nishtiq najt, nishtiq l-attenzjoni ta'kom għal najt. Eh, Sinkalas fil-smiħ tijaw għamela ċara, għamel prinċipju ċar li jikunem uh, eh, moviment ħieles tal-nis. Dik hija waħda mill-drittijiet fundamentali ta' drittijiet fundamentali tal-fl-Unjoni Ewropea. Dan jfisser li dan jkollu ovvjament implikazzjonijiet fil-prattika, għandu implikazzjonijiet tal trasporti ħaġa li rridu naqdu flimkien f'karta waħda f'dokument wieħed għal kien xaqsam trasport Aħna għandna bżonn li jkun hemm trasparenza fil-kwistjoni ta' fil settur ta' trasportu ta' eh, safar. Il-Presidenza Spanjola qalet li dawn il-kwistjonijiet huma priorità. Għaliex huwa importanti? Essenzjalment għax id-direttiva li eh, għanda issa ġa 20 sena ma konsidrax il-mobilità ta' persuni li għandhom disabilità fis-safar normali jew nkella fil-package tours. Dawk li għandhom disabilità normalment laqqas ikunu jikkonsidrawhom. Għal din raġuni għandna bżonn xi ħaġa li hija uniformi li tieħu nota dan eh, din il-kwestjoni u tagħti garanziji għal dawk li għandhom xi disabilità. u fl-istess ħin ikunu jistaw jużaw l-offerta li teżisti u l-paketti. Kulħadd għandu jkollu libertà li jkun jista' jisposta minna l-oħra bil-libertà. Grazzi. Issa s-Sinjura Tikal għal żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna, President, Komissarju. Id-direttiva li għandu xtaqsam mal-package tours tkopri servizzi ta' trasport, eh, eh, akkomodazzjoni u servizzi oħra li huma parti mill package tour. Su jistabilixxi drittijiet tal-konsumaturi u responsabiltijiet tad-distributuri u dawk li jipprovdu s-servizzi turistiċi. Il-direttiva tal-1999 ma tħuxnu 1990 ma teħux nota ta' ma ħadix nota ta' tibdilit bis-servizzi online. 23% ta' turisti Ewropej u 20% tal-familji Ewropej jamluwa jishtu il-holidays tagħhom, il vaganzi tagħhom bil-websites. Id-direttiva li dun aġġornaw biex tinkludi eh, feha eh, dawk li joffru eh, package tools dinamiċi. Il-konsumatur għandhom ikollhom id-drittijiet tagħhom u jkunu jafu il-garanziji li għandhom għal kull offerta u għal kull parti mill-offerta. Jena nemmen ukoll li huwa importanti li l-websites li joffru servizzi ta' ta' safar ikunu ċertifikati ikollu Din il-forma aħna nkunu nistgħu nagħtu garanzija tal-identità ta' min qed jipprovdi il-tur. U b'din il-forma ma jkunu jistaw eh, jipprovdu informazzjoni aħjar. L-istudju li sar fil-jannar tal-2009 il-Kommissjoni għam referenza għal package tours eh, package tours dinamici, dinamiċi u tajt li proporzjoni tal tal-package tools li ġu mixtrija elettronikament eh, zdidu 12% fl-2009 għalla volja il valu tagħhom jirrepreżenta biss 25% tal-package tools kollha eh, mibjuha 66% eh, tal-xiri online jisir direttament mill-operaturi tal- tal-ajru jew aġenziji tal-vjaġġi jew inkella websites tal-aħħar minuta. Il-turisti jippreferixxu dan tip ta' pakkett dinamiku għax dawna jagħtu iżjed flessibilità eh, ah, prezzi taħjar meta tqabbilhom ma' pakketti eh, tradizzjonali u għaliex ħafna drabi ma jkunux jistgħu jsibu eh, pakketti tradizzjonali li jaqtu bżonnijiet tagħhom. Il-ħlasijiet għal dan il-pakketti dinamiċi jistgħu jsiru biss forma elettronika u 7% tal-elementi li saru s-sena li għaddit minn netwerk Ewropej għal ċentri ta' ġitti tal konsumatur għamlu referenza għal servizzi ta' TUS u kienu dovuti għal informazzjoni mni mux korretta jew mhux kompleta matu qabel u matul it-tur. U fl-istess kienu hemm ukoll servizzi li kienu taħt il-livell stabilit eh, eh, fil-pubblikazzjoni naħseb li huwa importanti u wasal iż-żmien id-direttiva tiġi riveduta. Grazzi. Sur Harber għal minuta. President, jinn nishtiq nirringrazzja il-Kommissarju Paul pala President tal su intern eh, li għamel eh, der u dimna l-lum eh, l-lejla u kif ukoll jirrispondi l-mistoqsija orali ta' 3 Deċembru Eh, li stabbilixi diversi eh, aspetti li ġiet eh, kien risposta verament komprensiva. Jien naħseb li għandna żmien disponibbli nħabba li l-Kommissjoni qed torganizza li jiena nifisa, allura naħseb li l-Kumitat tat Trasport li hawnhekk hawn rappreżentanti tagħhom ukoll l-Kumitat tiegħi ħan riflettu flimkien dwar ħafna mill-kwistjonijiet li inti qajjimtu dan kif den ħadd avanza. Jiena naħseb li meta wieħed iżomm f'moħħu in-natura u t-tibdil li sar eh, eh, fis settur ta' safar kif rajna kif intqal minn kollegi oħra, għandna bżonn li eh, direttiva ġdida tkun tajba l-ġejjini. M'għandix tipprova tkun riġida wis u ma għandi tipprova tidantiċipa t-tibdiliet tal knetina U ħaġa li rridu nikkonsidraw huwa li hemm aspetti oħra li l-konsumaturi online għandhom bżonn jikkonsidraw meta huma jkunu qed jixtru s-safar. Pereempju, sigurezza tal-hotel, jekk bejn ikollhom eh, tfal żgħar, jkun hemm swimming pool eh, li hemm sikurezza. Il-kwistjonijiet ta' eh, ħarsin kontra l-nirien. Għandna bżonn xi benchmarks hemmhekk li forsi ftejn volontarju. Għandna bżonn tkun proposta wiesa u naħseb li din hija li għandek f'moħħok int u l-kumitat tiegħi għandu huwa dispost li jappoġġjak f'dan. Grazzi. Is-sur klas għal minuta u nofs. Ja, dank u voorzitter. Grazie ħafna, President. Għanna kwestjoni għawek fejn l-Unjoni Ewropea eh, jista' jagħti valur mizjut billi jagħti ħarsien għal miljuni ta' persuni eh, fl-Unjoni Ewropea li eh, imorru tala fl-Ewropa. Problemi transkonfinali Eh, għandhom bżonn strateġija differenti, approċċ differenti. Għaw naħseb li kulħadd jaqbel li direttiva tal-1990 issa skaduta 20 sena ilu il-maġġoranza tan-nies għażlu il-safar tagħhom minn brochure tal-vjaġġi u mbagħad ibbukkjaw għand l-aġenzija tal-vjaġġi tagħhom. Ma iżjed u iżjed eh, in-nies jorganizzaw is-safar tagħhom u ma nifisom u jagħmlu jagħmlu da fuq l-internet. Aħna rajna fenomenu ġdid pereżempju iż-żieda fil- eh, kumpaniji tal-ajru eh, bi prezz baxx, low cost. Aħna dak li għandna bżonn fid-direttiva ġdida huwa dispożizzjonijiet biex nistabilixxu eżattament x'tip ta', ta, ta pakketti huma koperti u rridu ngħidu b'forma ċara x'għandna f'moħħna bil-responsabilità legali. Għandu jkun hemm ukoll ħarsin adekwat għal konsumaturi meta ikun hemm fallimenti tal kumpanniji jekk ikonna da biss li aħna ikonna suċċess u nħarsu miljuni ta' konsumaturi. Grazzi. <clears throat> Now Mr. Kaza for two minutes. Grazzi President, u nieħu l-okkażjoni biex jiena wkoll nagħti merħba lill kummissarju Dalli għal din l-ewwel seduta tiegħu f'dan il-Parlament. Iva, kif diġà ntqal matul dawn l-aħħar snin kien hemm tnaqqis sostanzjali fejn jidħol is-safar mal-Aġenziji tal-Ivvjaġġar u żieda fejn jikkonċerna pakketti ta' safar mixtrihom fuq l-Internet li forsi mhux qegħdin jirrealizzaw il konsumaturi huwa l fatt li l pakkett tas safar mixtri minn fuq l-internet joffri protezzjoni limitata li huwa inqas minn meta wieħed jixtri mingħand aġenziji tal ivvjaġġar. mill banda l oħra l pakketti offruti mill aġenziji ġorru magħhom spejjeż li huma miżjuda biex jaderixxu mad direttiva mentri dawk mixtrija minn fuq l internet m'għandhomx dawn l ispejjeż għal dawn ir-raġunijiet naħseb li din id-direttiva qed tonqos milli tipproteġi lill konsumatur u barra minn hekk qiegħda toħloq skwilibrju bejn l-operaturi fil qasam tal ivvjaġġar turistiku. sabiex dan jibqa' jseħħ inħeġġeġ lill kummissjoni sabiex taċċerta ruħha li jkun hemm protezzjoni ugwali fuq il pakketti kollha irrilevanti minn fejn ikunu ġew mixtrija u dan sabiex jiġi salvagwardjat id dritt tal konsumatur illi naf li għall kummissarju id dritt tal konsumatur ħajjiġi l ewwel. u allura fir reviżjoni tad direttiva għandu jiġi assigurat li d definizzjonijiet u t terminoloġiji għandhom ikunu kkjarifikati u aġġornati dawn jinkludu d definizzjoni tal konsumatur ta' dak li jbigħ tal operatur u termini essenzjali tal kuntratt kif ukoll kif diġà intqal qabli l-iskop tad direttiva innifisha. fl-opinjoni tiegħi għandu jkun biss l-operatur li għandu jkun konformi mad direttiva irrispettivament ta' kif jinbih il pakkett kemm jekk dan jinbih direttament jew inkella jekk jinbih minn aġenzija l-operatur għandu jkun l-entità li jbigħ jew li joffri li jbigħ tal inqas wieħed mis-servizzi li jkunu inklużi fil-pakkett f'ismu u li jagħti aċċess bliema mezz ikun lis servizz l-oħra kollha li jkun hemm fil-pakkett. jiena naħseb li dan huwa eżempju ċar ta' kif naħseb il kummissarju ġodda li ħajaħdem fis-snin li ġejjin hawnhekk għandna prova ċara ta' kemm il konsumatur ħajingħata d drittijiet kollha li jixraqlu. Uh, now, Mrs. Sena, for two minutes. Děkuji za slovo. President, Komissarju, kollegi, il-revizjoni ta' direttiva tilqa l isfidi ġodda fit turiżmu marbuta mal-iżviluppi fit-teknoloġija u li huma riflessi wkoll fil-beħ ta' servizzi, specialment dawk li jkunu online. E, u anka it-titjiriet low cost. Em ir-riskju ta' nuqqas ta' protezzjoni u xiexurilu il-Kumitat ta' Trasport staqsa lill-Kummissjoni dwar il-falliment tal-low cost u kien hemm passiġġieri li uh, tħallow uh, flokkazzjonijiet mingħajr ma setaw imorru lura lejn pajjiżhom. Il-Kummissjoni għandha ssib soluzzjoni biex tirreaġixxi għal daw it-tip ta' sitwazzjonijiet u tipproteġi lill-konsumatur dal-waqt jibda jerġa' l-perjodu tal-vaganzi u ma nistawx nerġaw naraw l-istess situazzjonijiet li kena sena l-oħra fiskaj Europe. Irtu kunem aktar protezzjoni tal-konsumatur permezz ta' aħjar informazzjoni aħjar Issa dwar il-konsultazzjoni tal-Komissjoni huwa importanti li din isseħ fil-lingwi kollha uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jekk irridu li jkun hemm l-opinjonijiet kollha fuq dan is-suġġett daqshekk prattiku. Iċ-ċittadini kollha għandhom id-dritt li jkollhom aċċess għal din l-informazzjoni. Signora Foster, minu. I'd just like to comment on the third point of the oral question this evening on Nixtieq nikkommenta fuq il-falliment. Rezoluzzjoni reċenti f'din l-awla ehm, sejħet għal twaqif ta' font ta' garanzija biex ikun hemm kompens il passiġġieri jekk ikun hemm falliment tal-linji tal-ajru. Imma twaqif ta' font eh, dan għandu jiġi finanzjat mill-konsumatur. Jiġifieri konsumaturi se jkollhom bżonn iħallsu iktar għall biljetti tagħhom f'dan l-istadju dan huwa pass mhux meħtieġ u ehm, dan se jżid ma' taxxi u l-ispejjeż ta' sigurtà u l-ispejjeż l-oħra li l-konsumaturi jridu jħarsu. Eh, il komissjoni għandha taċċerta li regolaturi u eh, dawk li għandhom xaqsu mal avvezzjoni Nazzjonali dawn għandhom eh, jagħmlu kontrolli fuq il-linji ta' l-ajru li u id-dritt tagħhom li jirrifjutaw il-liċenzji u nixtiequ li l-Kummissjoni tagħmel dan issa President, nixin nitlob l-Komissjoni sabiex testudja l-għazli differenti biex jieġu mħarsa l passagġira inkluż l-informazzjoni obbligatorja dwar il-riskju għazli ta' assugrazzjoni u kif ukoll mekanizmu ta' ħarsin. Oħrajn, grazzi ħafna, is-Sur Higgins għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, jena naħseb li aħna vera Fraħna meta l-ex kummissarju ħabbar fid-29 ta' 2009 li d-direttiva attwali miex ġurnata u eh, ma tkoprix l-isfidi u eh, eh, tal differenti tal-konsumatur li jivvjaġġa u l-pubbliku li jivvjaġġa il-għala dan huwa antik issa. smajna l-raġuni l-lejla. Issa imma dawn mhux qed ikopru l isfidi moderni tal-pubbliku li jivvjaġġa. U dan ma jkoprix il-konsumaturi li huma bazati f'pajjiż wieħed li jixtru minn fornituri li barra mill-ġurisdizzjoni tal-Unjoni Ewropea ma jkoprix l-lini tal-ajru li huma scheduled u charter um, issa hemm dawk li qed um, eh, jorganizzaw il-vjaġġi package tagħhom stess minħabba l-aċċess faċli għall-internet u il-level ta' ħarsien dan naqas minn 90% sa' 60% ġifiri il-mizuri attwali ma jikoplux l-affarijiet online li bijaw it-titjiriet u l-lokandi mod separati dawn jisseħ dajman dynamic packaging. Aħna dejjem nejdu li aħna ksibna ħafna fl-Unjoni Ewropea u dejjem nifirħu l-anfusna b'dawn il-kizbiet jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni attwali brabta ma l-ħarsin tal-vjaġġar l-Unjoni Ewropea għandna eh, l-inqas su integrat għal eh, servizzi ta' eh, vjaġġar jekk eh, inqablu l-Unjoni mal l-oħrajn. U diffiċli minn najdu minn huwa responsabli u minn se jkopri l-ispejjeż pereżempju wieħed li juża l-credit card jista' jikseb iktar sigurtà imma mhux pereżempju fir-Repubblika tal-Irlanda jew pajjiżi oħrajn. U għalhekk ma, eh, ma tantx nisew niddistingwu bejn l-linju ta' l-operaturi tal ivvjaġġar u l-oħrajn. Ġifri vera għandna bżonn ta' leġislazzjoni, għandna bżonn li jkollna teknoloġija aġġornata permezz ta' l-implementazzjoni ta' direttiva ġdida li se tkopri eh, l-affarijiet kollha, għandna bżonn il-kjarifika, għandna bżonn iċ-ċertezza kif ukoll ħarsin tal-konsumatur. Grazzi ħafna, President. Grazzi. Issa is-sur Koski għal minuta. Grazzi ċe jiena napoġġa r-reviżjoni tal-direttiva dwar il-vjaġġi kollox kompris e direttiva bħalissa mhux qed tkopri r-realtajiet tal-lum iktar minn 50% tal-konsumaturi jorganizzaw il-vjaġġi tagħhom huma stess u jażlu l-linji tal-ajru low cost. L-ambitu ta' direttiva dan għandu jiġi definit b'mod tajjeb m'għandux ikun il-każ li ma nafux eżattament tkopri id-direttiva din mux ħaġa tajba għall-konsumaturi jew għal-negozju mux ideja tajba li inwessaw l-ambitu ta' direttiva għalli din tkopri il-pakketti dinamiċi l-beħ affiljat, għax jekk iva l-konsumatur se jkolli bżonni ħallas iktar, ma nistax jiena nimmaġna situazzjoni fejn jekk inti eh, tixtri eh, xaġa tal-lukanda, mbagħad tixtri eh, titira mill-kumpanija Wiz ma naħsibx li dan huwa pakket jekk tamelek. Għanna bżon nikkonsidraw logo li jkopri l-Ewropa kollha. Senjura Runner għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President eh, jiena mill eh, austria ġifiri pajis fejn eh, turizmu jaqdi rwol importanti ħafna pajizi Is-sitwazzjoni dejjem kienet hekk, jiġifieri mm, kulħadd jispiċċa jkun involu b'xi mod mat-turiżmu, jiġifieri din il-kwistjoni għandha importanza partikolari għal pajjiżi u jiena vera qed pjaċir pjaċir l kummissjoni et eh, poġġet dan eh, il-punt fuq l-agenda taħħa fil-bidu tal-mandat. Il-libertà tal-moviment fisret li l-affarijiet imbidlu mod sostanzjali matul dawn l-aħħar 20 sena. Illum il-ġurnata n-nies jużaw l-internet għalhekk e, e l-imġiba tagħhom tal-ivvjaġġar differenti ħafna jekk inqablu għama 20 sena ilu. Issa il-kriżi jekk iċ-ċittadini tagħna jixtiequ jieħdu l-btala tagħhom xaħġa ovvja li għandhom id-dritt li jiġu lura sodisfatti u jekk hemm xi problema e, ikollhom dritt għal kumpens law li liħdu flus tagħhom lura iva. Ta' spiss warħas jekk tibbukja mill-internet. Imma jissa jkun hemm e, trattament differenti jekk inti tibbukja lukanda b'mod separat mhux bħala pakkett u mbagħad kwestjoni aħħarija li ha problema wkoll. Issa, ir-responsabilità tal-aġenti tal-vjaġġar differenti ħafna minn dik tal-kumpaniji tal-linju tal-ajru għanna bżon li konna sigurezza legali u ħarsin legali għalli bekk nistaw nindirizzaw dan il-problemi. Eh, eh, kull, kull minn faċċa problemi bħal dawn eh, jaf kemmi diffiċli situazzjoni intama li l-Kummissjoni se tikkonsidra dawn il-kwistjonijiet u bekk eh, tikkonsidra ċittadini tagħna x issa iktar minn qatt qabel ċittadini għandhom id-dritt għal vjaġġ eh, bxejn. Is-sur Papa Kelikola għal kaċrijaj. Grazie ħafna. President Iva, Huwa minnu li llum il-ġurnata l-użu tal-internet jippermetti l-konsumaturi jieħdu approċ differenti mod kif jażlu l-vjaġġi tagħhom ġifiri permezz tal-internet dawn jistgħu jixxu mhux il-pakketti lesti eh, imma eh, servizzi li huma stess eh, jiddeċidu fuqhom. Hemm ħafna fatturi involuti hawnhekk u irridu aħna naraw min se eh, jieħu responsabilità jekk ikun hemm problemi. Il-konsumatur lil min jista' jindirizza. Hemm għadta kollegi li semmawhom dawn il-kwistjonijiet għandna bżonn naġġornaw id-direttiva, direttiva li issa spiċċat antika ħafna punt importanti għal Greċja kif tafu eh, il-Greċja għandha ħafna turisti u diffiċli li nis nistabilixxu eh, minn se jieħu r responsabilta jekk ikun hemm xi problema l-aġenzija jew xi ħadd ieħor l-affarijiet għandhom ikunu kredibbli u għal benefiċċju wkoll ta' dawk li jaħdmu fis-settur. Importanti għal konsumaturi imma hemm responsabilta fuqna li ninfurmawhom dwar id-drittijiet tagħhom dawk li eh, jorganizzaw l vjaġġar fl-Unjoni Ewropea għandhom ikunu konxi mhux biss dwar id-drittijiet imma l-problemi wkoll li jistgħu joħorġu minn dawn is-sitwazzjonijiet. Grazzi ħafna. Sen komplu blungeris il kallima li miss, President. Iva, kważi kollox intqal, imma nixtieq inqajjem erba' punti hawnhekk din id-direttiva antika issa 20 sena. Eh, iva, tfajla 20 sena eh, mhux eta eh, ħażina ma' ta' iktar li għandha iktar forsi għandha bżonn facelift. Mela. Aħna irridu nikkonsidraw eh, mill-ġdid is-sitwazzjoni li għandna il-konsumaturi għandhom l-obbligu u dritt li jkunu jafu lek il-prezzijiet li huma jażlu huma koperti mill-qafas legali u jridu jkunu jafu jekk hemm kompetizzjoni eh, ġusta jew le, u mbagħad il-kwalità eh, f'xi stat membru wieħed forsi l-accommodation hija xi ħaġa eċċellenti ma' stat membru ieħor eh, mhux daqshekk eċċellenti. Punt ieħor il-ħaddiema jagħmlu ħafna sforzi biex iwarbu l-flus għal btala tagħhom għandna dmir li eh, naċċertawhom li jkunu siguri u aħna hekk nixtiequ minn din id-direttiva. Grazzi ħafna Sur Sankali. Ħafna kollegi tkellmu dwar il-ħtieġa li jkun hemm din ir-reviżjoni, ovvjament għandu għanna namlu għamil aktar fis possibli eh, eh, pala xaġa tajba l-konsumatur, imma minħabba li il-ħagġa se tibbenifika l-konsumatur ma jfissirx li din se tibbenifika l-industrija u koll. Er-, Il-beneficju jirrit kun doppju ta' tnej li għoma. Irridu nġomu u dimajnejna li fil-floxin sen il-ġejn se jkunna Zoċ miljon persuna li għandhom iktar minn 60 sena, bekk se hemm opportunità l-industrija li eh, sir taf xirri u jamlu dawn fil-btala tagħhom, speċjalment btala mingħajr eh, problemi għalek opportunità tajba għall-industrija sabiex jisfruttaw din is-sitwazzjoni u, eh, u tkun ta' beneficju għalihom ukoll. koll u pad direttiva dwar it-timeshare din it-direttiva nistgħu narawha bħala sitwazzjoni fejn kemm il-konsumatur kif ukoll eh, l-industrija jirbħu. Grazzi. Grazzi. Signora Kanelbach. Grazzi ħafna. Sur President, Kummissarju. Jena, om. Um għandi ħafna tfal u matul is-snin eh, eh, tal-limt kif nuża l-katalogi tal-vjaġġar ħaġa li eh, anka n-nis li għandhom xjaqsmu ma dan il-qasam jisubuwa komplikata. Ġifiri, jiena nixtieq li direttiva tħalli li l-konsumaturi jkollhom il-libertà tal-għażla u jkollok din libertà jekk wieħed jista' jqabbel ħaġa oħra importanti l-età tat-tfal. Inti ikollok ħafna varjazzjonijiet, eh, xi kultant ikollok eh, il-prezz li applika għal dawk li għandhom 6 snin, 8 snin, 12 sena, jekk għandek tlitt eh, titfal forsi tilet wieħed ma jħallax. Jiġifieri, irridu l-affarijiet għandhom ikunu ċari u jekk l-ħaġa tħares il-konsumaturi, il-konsumaturi jridu jkunu jafu xed jixxu għalhekk biex bekk iħossuhom li jafu xed jagħmlu. Grazzi ħafna. Nkellim li jmiss, jew l-kellima, il-Senjura Steeder. Grazzi ħafna President, grazzi ħafna Komissarju, nixtieq jiena Ninaqat mal kollegi tijaj dak li għallu dwar il nisb b'dizabilta u e, sigurta ta' nar fil-lukandi u e, sigurta ta' l-sprinklers kif ukoll li għanna bżon naġġornaw il-proposta. E, ma seta bazar li f'dan l-ħar 20 sena mżewġ kwistjonijiet prinċipali nixtieq inqajjem dwar il-karti tal-kreditu u li l-spejjeż addizzjonali. Dawk li jużaw il-karta tal-kreditu kreditu jirċievu l-ħarsin u naraw li l-lini tal-ajru għat jisfruttaw din il-situazzjoni ġifiri li jirdupjaw l spejes eh, tal eh, kart jek jintużaw il-karti tal-kreditu u forsi ikollok bżon tħallas erba tarbit eh, jekk ikollok erba passiġiri u tibbokja l-erba. Kummissarju, nishtin nitolbok ħalli tistuda din is-sitwazzjoni u smajna wkoll is situazzjoni dwar il-Globe Span u nixtiequ li jennis nies li jirċievu l-kumpens għax ehm, wara kollox għal ħafna familji din l-iktar spiża li għandhom fis-sena eh, allura rridu nħarsuhom u nagħmlu iktar għalihom dawn il-konsumaturi. Grazzi ħafna. Grazzi. Sur Bacitis. Grazzi. Sur Ċe, Kommissarju. F'dawn l-aħħar 20 sena il-suq tal-vjaġġar żviluppa b'mod dinamiku ħafna nies li qed l paketti tagħhom stess jiexu servizzi minn operaturi u fornituri ta' eh, servizz differenti. Imma id-dirett id-direttiva eh, attwali ma tapplikax għal dawn il-pakketti li n nistess ifaslu ġifiri n nistess qed minn mingħajr ħarsien adegwat. Irridu niddefinixxu l-ambitu ta' direttiva b'mod iktar ċar u naċertaw ħarsien itjeb għal persuni tagħna. Irridu wkoll ehm, Nidefinixxu responsabilta b'mod aħjar jekk ikun hemm falliment tal-operaturi tal-vjaġġar jew aġenziji f'dawn l-aħħar 10 snin sebgħin mm, kumpanija spiċċaw li fallew. Iġifieri rridu aħna nisqu fuq din il-kwistjoni meta nirvedu direttiva. Grazie. Grazie ħafna. Konkludejnija l-KGDI U biex nalqu diskussjoni jnaddi l-mikrofonu l-Komissarju President, jina smajt l-opinjonijiet tal-membri onorevoli b'interess. Ħafna minnkom qablu mal direzzjoni li qed l-Kummissjoni u oħrajn enfasizzaw punti oħra li aħna ħadna nota tagħhom biex dawn inqisuhom meta aħna nkunu qegħdin niddiskutu e, Eh, din ir-reviżjoni ta' din id-direttiva. Nixtieq nassikurakom li l-Kummissjoni eh, mm, toħodhom bis-serjetà u lesta li tsib l-aħjar soluzzjonijiet biex nimxu l qudiem qegħdin issa fil-proċess ta' konsultazzjoni qegħdin analizzaw il-feedback li kellna fil-konsultazzjoni online fejn il-konsumaturi l-istati membri u n-negozji kollha ikkontribwixxew Nixtieq ngħidilkom ukoll illi il kommissjoni kolla workshop ta' daw kollha interessati eh, f'April tal-2010 u ħanifukaw fuq għażliet għal din ir-reviżjoni ta' din id-direttiva tal-package travel eh, u anka l-kussjonijiet kollha li semmu f'dan id-dibattitu. Nixtieq ngħid li għadu mini wis biex wieħed jgħid kif se nimxu il-qudiem huwa importanti li aħna nimxu mal-proċedura tal-evalwazzjoni tal-impatt, pero jina determinat li kwalinkwa azzjoni tassikura il-protezzjoni għolja li l-ċittadini Ewropej. Nixtieq nirringrazzja għal daw kollha illi kontribwixxew għal dan id debattitu Grazzi. Köszönöm szépen, biztos úr, ezzel a vitát lezárom. Grazie ħafna lill kummissarju dan jikonkludi din id-diskussjoni u issa naddu għal-punt li miss tal-agenda tagħna li hija mistoqsija orali dwar il-taxxa fuq